Mesdames et messieurs, bonjour. President, sinjuri, lodwa tajba, niftu din is-sessjoni tagħna u nixtieq nibda billi nħabbar xi punti l-ewwel net l-aktar importanti. Is-Sinjura Caroline Lucas tatna notifika bil-miktub għal tmim tal-mandat tagħha hawnhekk fil-Parlament għaliex hija laħqet fil-House of Commons u skont artiklu 7 paragrafu 2 tal-att dwar l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew, jiġifieri it-tieni sotto paragrafu, nikkonfermaw li issa għandna post vakanti eh, mit-18 ta' Mejju 2010. U mbagħad għandna s-sur Macmillan Scott ukoll mit-12 ta' Mejju sar parti mill-Alde. Issa nistgħu nkomplu l-aġenda tagħna għanna il-rapport tal-budget ta' emenda, rapport ta' Sor Vladimir Manka, ġifiri għanna 01-2010, un-bat għanna rapport ta' Signora Triple, l-estimi ta' tħulu l-infiqa s-sena 2011. U nibdew bis-sur Vladimir Manka, il-rapporter, għandu 4 minuti. Dziękuję, ważona pani prezydniczka, koleginie, kolegowie Vdaka tomu, že Lisabon... Grazzi, Signora President, kollegi. Wara tħul fis-seħ ta' Trattat ta' Lisbona, ħafna proċedur